ħafna mis-suġġerimenti tagħna diskussjoni tagħna fil-ġimgħat li ġejjin nkunu kostruttivi u nimxu lej soluzzjoni possibbli u nixtilkom il-lejla tajba l kulħadd. Grazzi Sur Schwab. Mela, eh, daqxen kmini biex Nixtiequ l-kulħadd lejla tajba x'fadlinna ħafna xogħol x'namlu dan il-vot mela se jsir għada fil-11 ta' filgħodu. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna hija mistoqsija orali l-Kummissjoni rigward l-applikazzjoni ta' direttiva tal-kwalità tal-kombustibili. U l-ewwel net ħanati l-kelma lill-awtur il-rapporter, Sr. McCavin. Grazie, Sir President, la venerza, nirringrazzja konferenza ta' presidenzi tal-li poġġi dal-punt fuq l-agenda f'żminatek għasiru, grazie, Sinra Kommissarju li wasalt hawnhekk tant eh, li ġejt man hawnhekk f'ħin daqshekk eh, tard fil Ma mal orda għatajn tidher ħaġa teknika hija dwar miżuri ta' implementazzjoni għal direttiva fil-kwalità tal-fuel u li konna valuri speċifiċi għall-emissjoni tikkażaw l-effett serra mill-fuels ukoll il-kwistjoni reali u hija serja ħafna i kemm aħna serja aħna fl-Unjoni Ewropea fuq ġlida kontra emissjonijiet mit trasport nafu li xi 20% ta' l-emissjonijiet tal-effett serra ġej mit trasport u dan qed jiżdied u fil-waqt li l-emissjonijiet medjar minn industrija qed jonqsu Għaldaqsant it-tindif tal-fuels mit trasport hija vitali fiġi kontra tibdil fil-klima, l-ek din it-direttiva tant importanti. U dan wassani il kwistjoni tal-oil shades u l-qatran tal-ramel. Il-parlament kienet jistenna implementazzjoni fl-aħħar tas-sena l-oħra, nafu li kien hemm dewmin U nafu li kien hemm dibattitu intern fil komissjoni sabiex naraw irridu nagħtux valuri ġodda lill-ramel tal-qatran. Għallunna li ma kienx hemm bżonn miżuri, għallunna li ma kienx hemm bżonn ma kienx hemm studju xjentifiku li jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni. kollha abbozzi tal kummissjoni juri kien hemm valuri għal għarramel tal-azzran, ma danna kollu dawn il-valuri mbagħad sparixxew. Grazzi tiegħek, Sinjura Kommissarju, issa għandna studju, għandna studju fuq il ramel tal-qatran u dan l-istudju li ħareġ xarajn lu juri illi ħaġa li ġa intweriet li mis gassijiet li kawżaw missjoniet tal-effett serra mill-ramel tal-qatran ġejn minn 170.3 gram kull kull megagjul għal ammonti oħrajn u għal xax ta' zejt qed naraw rata ta' 122 u 139 kull megagjul. Dan ifisser illi dawn il-fuels u miktar maħmuġin minn zejt konvenzjonali. Għal daqsant nittama l illum Nisimgħu mill-Kommissarju li se narraw proposta sabiex nimplementaw il-direttiva fil-kwalità tal-fjuwil. Fil-bidu għat li din mhix kwistjoni teknika biss, il-ġumma li għaddiet ħafna membri tal-Parlament Ewropew irċevew petizzjoniet minn eluf u eluf tal ċittadini Ewropej li kienu mħazmin ħafna fuq din il-kwistjoni. U maridu dak li rritzien, ġifiri. Tikketar ġust tal-ramel tal-qatru no xaxta zejt. Għafna darbi nisimaw l-Unjoni Ewropea u t-titriq fuq il-tibdil fil-klima ma' Kalifornija ġab implementat standards li il-ramel tal-qatran isuħ pala sustans perikoluza ġa kena lobbying għawi, il-tqajna ma lobbies differenti, u nafu li anka issa illi nafu illi il-ramel tal-qatran u xaxta zejt huma fuels jamlu sara qed ngħidu ejja Connector Studio, studji jekk qed jgħidu n-nies se jagħtun aktar ħin. Imma issa l-fatti qegħdin qudiemna u ma narax għalfejn għandna nkomplu nipposponu. Il-rammel tal-qatran u mal-wet mill-iktar modi li jnitsu fit-trasport. Ovvjament hemm bżonn kategorizzazzjoni differenti fid-direttiva fuq il-kurizza tal-fueling kellha mhux se jwaqqaf xejn milli l fjuwil ta' trasport ikomplu iniġsu aktar Komissjoni Hildegard naf illi ħafna mill-membri mill-gruppi l-oħrajn jaqblu fit-ħasib miħaj naf inti għandek impen biex tiġri titbil fil-klima, irridu naħdmu miegħek sabiex eh, ikonna roadmap fuq il-użu baxx tal-karbonju. Nuqqas ta' emissjonijiet bis-60% mit-trasport kif ħabart il-ġimgħa li għaddiet hija mira importanti nitama li għand tekabarit tajbin għalina u tajdina li fil-ġemat li ġejjin se jkollna dan l-standard ta' implementazzjoni se jkollna valur ola għal ramel tal-qatran u x żejt Grazzi ħafna Sinjura Mekken. Issa il-Komissarju Hedegaard. Very much, Mr. President, and uh, as we just heard from Linda McGavin. Kif minn Linda McGenvin, aħna wkoll naqblu ma tħassib tal-Komissjoni kif għalli da McGavin li jemżon eh, nġildu l-emissjoniet mit trasport Din insibu għakwar fil-white paper fu trasport eh, li publikan l-lum svilup tal-mizuri ta' implementazzjoni marbuta mal eh, target sentenzita il-proċess sfortunatament ħaktar mill-istennejna u dan kollu il-dewmin mhux se jxekkel il-fornituri li jirqu il-miri u li nirqu anke l-miri għal-2014. Il-permanent tal-proposta l-Komissjoni konsidrat illi l-approċċ legislativ adekwat għandu jibilanċa l-komplessità tal-metodu tal-rapportaġġ b'varjabilita fil-GAG tal-fuse differenti. Fil-ħarifa li għaddiet, l-ewwel ġemata din is-sena, Diskussjoni interni eh, zvolġew fil-Kommissjoni qed jiġu finalizzati u bekk proposta ta' tiġi diskussa mal istati membri fix-xhur li ġejjin. Fuq id-default values tal-ramel tal-azzjoni u xaħx ta' żejt, nixtieq ngħidilkom il-Kommissjoni publikat reċentement rapporti li jindikaw valur default medju għal ramel tal-qatran u anka xaħx ta' żejt Dawn ir-rapporti huma disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni. Meta tbet qis kemm interess dil kwistjoni il-Kummissjoni taħseb illi tajjeb il dar rapporti jkunu soġġetti għal proċess ta' revizjoni minimu. Jiena wkoll tkellimt mal-kollegi responsabli mill-kummerċ biex nizguraw illi l-approċċ tagħna jkun b'saħħtu fuq l-obligi taħt il-liġi internazzjonali u ħankomplu nagħmluh dan ovvjament. Minar ma nippreġudikaw ir-riżultat tal-proċess ta' reviżjoni u kif ukoll konsultazzjoni interna sussegwenti tal kummissjoni hija l-intenzjoni tal kummissjoni f'dan l-istadju illi tippreżenta miżuri ta' implementazzjoni, abbozz ta' miżuri ta' implementazzjoni li kumitat regolatorju li ħaj inkludi wkoll default values għal ramel tal għatran u xaħxa żejt kif ukoll fuels mhux konvenzjonali oħrajn pal holter liquid u gasol liquid u wkoll imbassar li l-miżuri ta' implementazzjoni jgħadu l komissjoni ta' samin l-intensità ta' ghg ta' kategoriji oħrajn ta' feedstock kif u jekk xjentifikament nuru ċertu fatti indaħlu kategoriji oħrajn fil-feeddogs dan jagħmel joħloq klawżu ta' non-diskriminazzjoni billi juża li l-lista ta' kategorija ta' feedstocks hija miftuħa flessibbli u l-Kommissjoni qiegħda tħares mod attiv fil kategoriji oħrajn u lesta testendi l-lista meta jkollna biżejjed evidenza u informazzjoni fuq kategoriji oħrajn. Għal daqstan sur President fid dawta tal-fatt illi hemm bżonn ta' żmien għal reviżjoni sabiex nifinalizzaw diskussjoni interna ta' kommissjoni se jkun hemm xi dewmien qabel il-miżura tal-pakkett tista' tiġi diskussa mill-Istat Membru madan kollu meta tkun approvata mill mill-Kumitat Regolatorju l-miżura tkun trasmessa l parlament Ewropew għall-istudju tagħkom ukoll. Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Fissem il-gruppi politiċi nibdew bl-PP għal żewġ minuti l-Onorevoli Schnellhardt. Grazie ħafna, Sur President. Xaqt ringrazzja l-Linda McCavin tal-li res ed il-mistoqsija bil-revizjoni tal-direttiva tal-kulita tal-fuels. Il-fornituri tal-fuels mux bissekun jkun obbligati li eh, naqsu l-emissjonijiet, ċiklu ta' ħajja tal-fuels, pal per eżempju fit trasport Imma se jkun obbligati wkoll illi mill-2011 inaqsu l-emissjoni per enerġiju unit baxra fil-mija sal-2020. Naħseb li dan huwa possibbli biss jekk it-tnaqqis ta' emissjonijiet ikunhom kejla u jekk ikonna valuri standardizzati u dawn il-valuri issa iridu eh, jiġu deċiżi għanna bżon dawn il-default values. Meta ġiet introdotta din mistoqsija minn Linda McKevin ħassejt il-settur tal-enerġija kienet jiġi mwarrab mill-produzzjoni u u s-sejt kontra dana li xem approċċi differenti, informazzjoni differenti u kol dwar emissjonijiet, miramel tal-qatran u mix ta' żejt u tkellimt ma' rappresentanti tal-industrija li għaluna li ħafna alternativi differenti għal dan tista' tikseb riżultati pożittivi. Dejjem nitkellmu fuq l-indipendenza tal-lejjun tal-enerġija, jun tal-enerġija minn barra l-Unjoni Ewropea U għanna dil-materja prima kol fl-Unjoni Ewropea, għal stant għanna niftakruħ dan, meta nitkellmu fuq dipendenza fuq l-enerġija, ma dan u possibli biss konna valuri stabiliti. U tajjeb jekk il-Kommissjoni taġiġi minnu fih. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Arsenis fissem l-SND għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. Din hija kwistjoni importanti ħafna. Tled darbit ħames darbit aktar emissjonijiet qed jiġu prodotti mill-produzzjoni ta' żejt meta mqabla ma' forom oħra ta' produzzjoni li rridu nagħmlu li niżguraw illi fih dan id-direttiva ma jkonniex bżonn nissussidjaw dal-metodu ta' produzzjoni jek diżastruż. Għattunna li l-istudju ġi konkluż u għalkemm hemm konklużjoni għall-istudju sissa ma rajna xejn għadna. U għattinna li għandna bżonn reviżjoni oħra, imma il-mistoqsija, Sinjor Kommissarju, meta se jintemm il-proċess xini l-iskeda, kem irridu noqdu nistennew, sa kem ikonna rizultat aħħari fuq l-indikatur u sabiex ikonna trasposizjoni fil-liġi tagħna għaliex mhijiex biss problema ta' emissjonijiet ta' ramel tal-qatran. Qed nitkellmu wkoll fuq il-irda tal-foresti fil-tramontana tal-Kanada u fl-istess ħin qegħdin neqirdu wkoll l-art u jekk ma ninkludux dal-indikaturi fil-liġi tagħna dan id-dizastru se jkompli jiġi estis għal pajjiżi oħrajn ukoll. Grazzi Sur Arsenis għal grupp ta' l-Alde għal żewġ minuti l-Onorevoli Hall. Grazzi, Sur President, xtaqni ringrazzja l komissarju Herdgard għall isforzi taħħa fuq del kwistjoni u għal eh, l-aħbarijiet tajbi iġabet l-lum. Il-tqajt ma l-MPs numru ta' kważjonijiet aħna napprezzaw illi l-ostaklu ma kienx emmek b'tortijak imma nuqqas ta' progress kien eh, ħaġa li frustratna ħafna. L-ewwel qed qalulna li ma kienx biżejjed li kellna tużanna ta' studji li kollha urew il-ramel tal-qatran ikkawżaw ħafna emissjonijiet li s sara. Issa li għandna l-istudju li tant inna nitolbu mill komitat riċerkonġ konġunt li juri e, illi qed immorru li l-in mill-limiti stabiliti mill-crude oil qed ngħidu issa illi hemm bżonn reviżjoni oħra għal daqstant ma mux dan ħela taħin fuq skala kbira u hija ħasra li l-lobbying kontra valur separat mir-ramel tal-qatt ran ħatan Saħa għaliex mhux kwistjoni ta' diskriminazzjoni kontra l-Kanada, hemm ħafna siti oħra ta' ramel tal-qatran eh, eh, possibbli. Uħot minna man fl-Unjoni Ewropea il fat li dawn sorsi alternativi ta' zejt qed jiġbdu investiment mid-dinja kollha huwa għalfejn irridu ninsistu fuq eh, valur differenti għalihom għaliex inkella kif il-għamel tal-qatrani jsiru parti dejjem iktar kbira tal-taħlita ta' enerġija nsibu sruħna f'sitwazzjoni fejn ippjanaw b'direttiva ta' 6% fuq il-karta ma fil-realtà qed niproduċu fuel illi joħloq aktar emissjonijiet eh, minn eh, materjal ieħor. Għal daqsant, Sinjor Kommissarju, forsi spjega lil Trade kif probabbli għamilt li dan mhux attakk fuq il-Kanada u apparti minn ħaġa oħra, il-Parlament jixtieq li dil kwistjoni tal-valuri fuq il-dawn eh, l-elementi jiprovdi anka faċilitar fil-proċess ta' negozjati bejn kanada u l-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sinjor Hall għal grupp tal-ħodor għal minuta l-onorevoli ħassi. Kommissarju, għaziz kollegi, parti mill pakket ta' tibdil tal-klima kien jinkludi deċiżjoni tagħna illi emissjonijiet mit-trasport sub 6% sal-2020 ikun kontradittorju u fil-fatt stupidu jekk issa inħarsu naħa l-oħra u ma nifukawx fuq fuels li tantin initsu paramet tal-qatran u xax ta' zejt. U minn flok innaqsu l-emissjonijiet, nispiċċaw inħedġu l-użu ta' dawn eh, lejjun ta' zejt fl-Afrika u l-Amerika ta' fuq. U kol għal kem initsu dawn il-fuels rridu nistabilixxu standard speċifiċi. Gvern tal-Kanada kienet jillobirja b'mod li mhuwiex aċċettabbli jekk fil-Kanada għandhom valuri differenti għal elementi bħal dawn irridu jiruna, l-evidenza u fossil fuels iridu insegwu l-istess prinċipju pal biofuels il-default values li tkun definiti minn kull ejqajn eh, ta' enerġija. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sonic. Grazie ħafna, Sur President, Signora Kommissarju, Signori. Hemm ħafna ramel tal-qatran madwar id-dinja ħut jaħsbu illi riservi huma id-doppju minn dawk għal żejt konvenzjonali. Teknoloġija llum tagħmilha possibbli illi inħafru aktar fil-fond mill konna qabel u fl-istess ħin għandna rekwiżiti ġodda fuq l-emissjonijiet. Għal daqstant hawnhekk għandna Daqsejn ta' noqqas ta' kompetenza bej dak li rridu dak li nistgħu nagħmlu fil-fatt rridu nisforzaw il-kumpaniji involuti fil-negozju sabiex jagħmluha possibbli li noħolqu foresti ġodda fejn il-negozju madux qiegħed jopera forsi parti mill-dħul għandu jiġi votat għal protezzjoni ħjar tal-ambjent. Il-Kommissjoni Ewropea għandha tappoġġa teknoloġija bħal din, teknoloġija li tnaqqas l-emissjonijiet tal-dioxidu tal-karbonju l-Ewropa u l-Kanada huma marbutta flimkien ekonomikament l-industrija kanadiża bla dubju għandha tkun preżenti fis-suq Ewropew. U sabiex namlu dan, il-kumpaniji kanadiżi għandhom jwet negozju tagħhom skont regoli Ewropej. Grazzi, sur Sonic. Issa, għazux minuti sur Lisa. President, kollegi, grazzi għal Linda McKevin tal ħadet l-inizjattiva unek u grazzi u koll l kommissarju Hedegard tal-li trattat din il-problema. Maħnix kontenti bil-ħeffa unek ta' kif ġew trattat l-affarijiet, iżda nafu li l-affarijiet insabu fidejn tajba meta nitkellmu ma' Sinjura Hedegard. U rridu naraw issa l-isforzi tagħha li komplu mimxin fl-istess direzzjoni meta jitkellmu ma' partijiet interessati oħrajn. Hemm divergenzi differenti meta nitkellmu dwar ir ramel tal-qatran, meta qabel mal-pożizzjoni tal-Parlament, tista' titkellem dwar id-dettalji jew l-indikatur, iżda ma nistgħux nixħdu l-fatt li hemm problema ambjentali hawnhekk rridu nitrattaw il-kwistjoni tal-biofuels u kollu, kena dibattiti twal fuq dan. Rridu naraw li nesplaraw il-bidla fir rigward il-produzzjoni tal-ikel. U għalek bżon li natu ħarsa lejn din il-kwistjoni aktar mill-qrib. Hija inizjattiva importanti, anki għanna bżon dibattitu, u fil-tejja xsebt dwar Norbert Rucker li tkellem fuq sentenza partikolari u qal li hija ċara u ċara bil-fatti. Hemm eh, kombustibli fossili konvenzjonali li intilfu l-fuels oħrajn sarfu sforzi kbar u f'problemi kbar u għalhekk il-lejla minħabba l-avvenimenti li ġran dal-aħħar għandna stimolu biex nerġgħu naħsbu mill-ġdid baktar ħeġġa dwar dawn l-affarijiet u nixtieq li nwaslu l-għan tal-efficienza tal-enerġija u nittama li l-Kummissarju tat-Trasport u kollega jamlu aktar mill-li jiġu kajdu na klim firaħ. Mżon li nwaslu l-anijiet dan il-mandat u mux fil-mandat li ġej tal-Parlament. Grazzi, Sur Lise. Issa naddu għal-proċedura KHDI u għal-minuta naddil kelma l-Sur Gabrandi. voorzitter. Grazie, sur president. Fil-pjazza u il-parlament eh, wirja ta' ritratti ta' eh, ramel tal-qatran mill-Kanada naraw foresti li u sbiħ ħafna f'ċertu ritratti u minnaħa l-oħra mbagħad ritratti oħrajn li juru ħafna żejt ta' kilometri kwadrati kbar ħafna. Hemm biodiversità iżda nafu li r ramel tal-qatranu xaħ taż-żejt jfissru ħafna biossidu tal-karbonju jnaqsu l-biodiversità u għal dan l biss diġa biżżejjed li mmorru kontra l-użu tal-ramel tal-qatranu xaħ taż-żejt fil-Kanada li ninqas ħaġa li staw nagħmlu huwa li dawn l-affarijiet indaħluhom fid-direttiva tal-kwalità tal-fuels. Mill-klim li għaltenna Sinjura Hedegaard naħseb dan ħajamluħ, nittaman li jmorru kontra l-produzzjoni tal-ramel tal-qatran u xaħt taż-żejt fil-Kanada u f'raġuni oħrajn fid-dinja. Grazzi, Sinjura Gerbrandi, issa l-minuta, Sinjura Tikaw. Grazie, Signor Presidente, Madam Commissioner pentru reducerea cu 20% a emisiilor. Grazzi, comisariu. Biex innaqsu il-GHGs b'20% sal-2020, nistgħu nagħmlu progress billi ninvestu f'miżuri biex inżidu l-efficienza tal-enerġija fis-settur tal-bini u anke fis-settur tat-trasport. Meta adottajna il-direttiva tal-kwalità tal-fuels fis-settur tat-trasport kien hemm ħafna dibattitu il-settur tal-karozzi dak iż-żmien l-industrija tal-karozzi ħasbet li kella jkollna perjodu itwal sabiex inkun nistgħu nżidu l-livelli ta' biofuels biex bekk naraw il-pressjoni kif ħa tiżvolġi fuq l-industrija. Il-produtturi tal-fuels hemm bżonn li jinvestu biex naqsu l-emissjonijiet u biex iżidu l-kwalità tal-fuels Sabiex bekk ikun hemm kontroll aħjar mill-emissjonijiet ta' settur tat trasport, l-Unjoni Ewropea ta' tinvesti aktar biex tiżviluppa netwerk tal-elettriku li jkun aħjar, aktar effiċjenti li integra l-enerġija prodotta lokalment minn enerġija li tiġġedded u tuża wkoll il-karozzi li jaħdmu bl-elettriku. Grazzi, grazzi Sinjura Tikaw, issa minuta Sinjura Messaus. Sur Mesaus. Grazzi, President, Kommissarju. Nixtieq ngħid li din hija direttiva twassal ħafna ansjetà fir-raffinerija taż-żejt fil-vant tal-Ewropa. Da ma daħlex fis-seħħ iżda tinħarsu l-qoddim biex naraw kif l-emissjonijiet ħajġu kalkolati hemm bżonn ta' metodu fiss tal-Unjoni Ewropea jew inkella se neħdu metodu ibridu. Ser nagħmlu? naħsbu li dan huwa metodu alternattiv ta' kif isiru l-kalkoli. Fir-realtà l-GHGs iridu jitnaqsu bi 12% minħabba l-emissjonijiet għolin fil-post ta' tħaffira żejt. Kummissarju, aħna riċevejna tweġiba li tratana li batnilek iżda dan ma weġibx il-mistoqsijiet tagħna u ma naqqas l-ansietajiet u tħassib tagħna Aħna rridu nżguraw li r-refinerija taż-żejt mhux ħajitpoġġew f'żvantaġġ jekk ikunu mqablin ma' żejt ġej mir-Russja. U rridu nagħmlu tajjeb għall-industrija ta' raffinerija fiż-żejt miċ-ċentru l-Vant tal-Ewropa. Grazzi, issa s-Sur Kali għal-Minuta. Grazzi, President. Jien mhux membru mill- sottokumitat iżda jien nixtieq nkun membru u nittamel xi darba nkun membru ta' dan is-sottokumitat. U għalhekk jekk hemm xi ħadd ħajrtira jew xi ħadd jiddeċidi jitlaq, jien nixtieq nissieħeb ma' dan is-sottokumitat. Kien hemm introduzzjoni li daħna mill-Kummissjoni din l-aħħar ġimgħat fuq l-effiċjenza tal-enerġija u tkellmet dwar ħtieġa li nagħmlu aktar xogħol fil-bini u fit-trasport u jien naqbel 100% mija madam. Fir-rigward it-trasport innifsu Naħseb li rridu nagħmlu aktar sabiex ikun hemm regoli stretti għal min wassalat naġġis biex bekk ikun hemm użu aktar effiċjenti tal-enerġija. Irridu nisqu aktar fuq dan. Fuq din il-kwistjoni ġejja mill-delegazzjoni Kanadiża, rridu nagħmlu analiżi u rridu naraw li sakemm ikun hemm it-teknoloġija żviluppata nżomm aktar moħħ miftuħ fuq il-ramel tal-qatra no xaħx taż-żejt. Grazzi, grazzi ħafna sur Kelly. Sana nadir kelma lill-Kummissarju, jekk Grazzi, President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja l-Parlament għal messaġġ ċar li ntbat illejla. Naħseb li huwa ċar ħafna u jinkludu wkoll il eh, l-ħedġa li t kemm intom ħraqanin li tirċivu riżultati. Mżon li jkun emozzjoni fil-pront u l-kollega Arsenis tkellem dwar l-iskeda meta ħantemmu dan il-proċess. Naħseb li wasal l-żmien issa, ma tantx fadal qed nitkellmu dwar ġimgħat, iżda imbagħad il-proċess irid jerġa' jiġi lura l-Kummissjoni, nerġgħu nagħmlu proċess ieħor u mbagħad ma tintemx iżda minn tal-inqas naddu għall-istadju li jmiss mal-istati membri. Walek wasanna issa bħalma qalet is-Sinjura Hall biex qed nitkellmu dwar inizjattivi li joħolqu diskriminazzjoni. Tifhem għala tagħmel sens li noqogħdu attenti li d-dokumentazzjoni ta' dan kollu jkun b'saħħtu. U aħna għamilna propju dan ix-xogħol, nafu raġunijiet wara dan, waħda mir-raġunijiet hija li ma ġietx inkluża mill-bidunet meta nbeda dan il-każ ħafna snin ilu, issa nibdow dan ix-xogħol u għalhekk wasanna biex intemmuh. Nixtieq nagħlaq billi ngħid li fir-rigward l-indikatur għal ramel tal-qatran, id-dawmin ta' implementazzjoni ta' din id-direttiva tfisser li nistgħu niksbu l-indikatur u ninkluduh fl-istess round meta nkunu implementaw din id-direttiva. U għalhekk Fir-rigward l-indikatura l ramel tal-qatran nistgħu nagħmluha b'aktar ħeffa meta mqabbel ma qabel meta bdejna dan il-proċess kollu eh, żminilu. Grazzi ta' dan il-messaġġ u nittama li tarfu li qed naħdmu biħġarna biex nkunu nistgħu intemmu dan ir-round. Grazzi ħafna Kummissarju. Dan wassanna l-punt li jmiss fuq l-aġenda li huwa r-rapport tas Sur Scholz